hija dwar l implementazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet tar-rapport Goldstone bejn l-Iżrael u l-Palestina. Għal kunsill ħanisimgħu Missur Lopez Garrido. Grazie, signor Presidente. Grazie, Sur President. Biex ringrazzja l-Parlament Ewropew tal-jaddejtu li din l-opportunità sabiex nitkellem fuq din il kustjoni tal-missjoni taħt l-auspiċu tal-ġnus ma'uda fuq il-konflitt ta' Gaza. Riżultat issa magħruf bħala ir-rapport Goldstone il-ġnus ma'uda ħadet nota kif xieraq bisqarija ta' segretarju ġenerali tal-ġnus ma'uda sur Ban Ki-moon tal-Konsell ta' Jannar 2009 huwa ħareġ b'konklużjonijiet wara l-mawra tiegħu ġewwa Gaza u ħabbar ukoll illi ir-rapport se jiġi pubblikat kellima oħra semmew dan ir-rapport, dan huwa rapport Goldstone. Ħareġ Settembru u ġi diskoss waqt 22 diskussjoni tal-Konsil ta' Drittijiet ta' Bnedem ta' Ġnus Maquda l-Unjoni Ewropea saħqet illi żewġ partijiet jridu jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem irridu jżommu ma' responsabiltajiet tagħhom u l-obbligi skont il-liġi internazzjonali l-Unjoni Ewropea qalet il-ħadd ħatibqa' dejja bil-monitoraġġ u investigazzjonijiet ta' violazzjonijiet tal-drittijiet tal-bniedem. L-ewwel nett ħarġu dawn il-punti. L-Unjoni Ewropea temmen il-rapport huwa serju il għaliex juri ċertu ksur tal-liġi u tini punt hemm bżonn investigazzjoni serja kredibbli dwar il-ksur tal-drittijiet tal-bniedem miż-żewġ naħat il-missjoni mal ukoll rakkomandazzjonijiet bħalma ktibna kemm għanna Palestinjana kif ukoll dik Iżraeljana fid-dibattitu li sar xar ilu l-Unjoni Ewropea saħqet dwar il-bżon ta' investigazzjoni xirqa dwar dawk li jistaw ikunu ksur ta' liġi umanitarja jew id-drittijiet tal-bniedem. Jien nista' informakom illi fl-4 ta' frar 2010 ftit jem ilu il-Segretarju Ġenerali tal-ġnus maquda ippubblika rapport dwar l-implementazzjoni tar rakkomandazzjonijiet Goldstone. Ir-risposta ta' Izrael kif ukoll dik Svizzera u Palestinjana għal ma jistax ikun hemm espressjoni min-naħa tal-partijiet tagħhom u rridu naraw dan kif joħroġ fl assemblea Ġenerali tal-Ġnus Maquda il-Presidenza Spanjola għandha priorità f'dan il-qasam illi jintlaħaq konsens fuq il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar l-abbozz ta' rapport illi l-awtoritajiet Palestinjan ħejgħaddu lill-Nazzjonijiet Uniti u l-Unjoni Ewropea. L-objettivi huma dawn l-ewwel nett li jkun hemm konsens fuq ir-riżoluzzjoni u jekk dan mhux possibbli illi ikona pożizzjoni integrata għall-Unjoni Ewropea fuq din il-kwistjoni mill-ġdid permettu li nenfasizza l-fatt illi il-Presidenta tal-Unjoni Ewropea tappoġġa il-rapport Goldstone ġifiri li jkun hemm inkjesta kredibli u indipendenti fuq il-kwistjoni. Grazzi Sur President, grazzi ħafna. Issa Signora Florgeva nixtieq nappoġġa dak li ah, dak li għadu kif dar il-Presidenza Spanjola fil-waqt li l-Unjoni Ewropea għadha ma daħliet il-punti kollha għajdna bitċar illi nappoġġaw ma' rapport nappoġġaw rapport u li għandu jkun hemm investigazzjoni fuq fuq allegazzjonijiet ta' ksur ta' liġi umanitarja u drittijiet tal-bniedem dan propju għandu jkun skont standards internazzjonali. Sa issa il-passi li ttieħdu mill awtorità palestinjana Hamas u Izrael ma waslux għal riżultati tangibbli. L-Unjoni Ewropea għandhom messaġġ ċar illi dawn il-partijiet fil-konflitt għandhom jagħmlu sforz għall-investigazzjoni serja u kredibbli dwar l-allegazzjonijiet ta' ksur ta' drittijiet. Ta' min semmi illi l-Konsil jagħti wkoll fondi lill organizzazzjonijiet umanitarji illi għandhom proġetti illi jippruvaw jipprovdu assistenza vitali u protezzjoni lil nies Palestinjani. L-Unjoni Ewropea approvat li jkun hemm follow-up xieraq eh, fil-laqat tal-Kunsil ta' Marzu u għal riżoluzzjoni u f'dan il-kontest nixtieq ngħid illi fit-18 ta' frar id-delegazzjoni palestinjana għaddiet riżoluzzjoni wara rapport li ħareġ mill-Nazzjonijiet Uniti dwar rapport Goldstone, in-naħa Palestinjana qalet illi hija l-intenzjoni tagħhom illi jimxu fuq dan nar il-ġimgħa 26 ta' frar u jtennu il-punt il-punt li ħareġ minn 64/10 u mġdijt ħames xhur oħra. Għadejm il-konsultazzjonijiet bħalissa aħna sabiex nilħu pożizzjoni komuni fuq din ir-riżoluzzjoni u naqbel ħafna mal prezenza Spanjola u ngħid għal astant il irrid ikonna pożizzjoni Ewropea komuni u ma jkunniex l pożizzjonijiet differenti. Grazzi, Sur President. Grazzi ħafna. Issa nisimaw il-kalima mill partiti politiċi u nistaw diskorsi ta' żewġ minuti. investigazzjoni plausibli u kredibbli dwar il-liġi monetarja hija importanti. Dan huwa dak li suppost qegħdin infittxu din l-inklużjoni trid tiġi verifikata u naġixxu b'mod ġust lejn iż-żewġ naħat ta' dan il-konflitt. Dawk illi jiġġieldu fi bliet u dawk li jirrispondu għal dawn l-attakki għalista maħjar ma bi konklużjonijiet naħseb is-sitwazzjoni turina illi fil-vant nofsani u f'partijiet oħra simili tad-dinja irridu nsibu soluzzjoni paċifika. U qatt ma tista' solva il-problema b'gurtà irridu fil-fatt nikkonsidraw l-aspett ta' sigurtà tal-Istat ta' Iżrael b'mod serju illa li xinkella jkonna żviluppi iktar problematiċi. Infakkarkom illi tista' jkollok investigazzjoni internazzjonali imma din mhix biżejjed irridu investigaw it-territorji okkupati wkoll ġi determinat illi irridu Per eżempju, fil-Konsil ta' Drittijiet tal-Bniedem, l-ebda stat membru tal-Unjoni Ewropea ivvota favur dan ir-rapport. Eżempju, Renju Unitu Franza stenew, rifjutaw li jivvotaw. Għadda il-Konsil huwa mamul minn pajjiżi bħal Kuba u Niġerja. U l-bqija, difensuri kbar ta' drittijiet tal-bniedem. U għadda stant irridu nieħdu deċiżjoni b'mod għaqli. Irridu iva niddefendu drittijiet tal-bniedem, iżda m'għandniex nużaw dan ir-rapport biex ikonna ġlieda kontra naħa minnhom. Grazzi. Żewġ minuti. Fl-2008 operazzjoni Kass f'ġewa Gaza waslet għal eluf tal-imtamwiet, familji nisa tfal popolazzjoni li ma setax taħrab kienet jiena ċertajt kazu ta' kizmin flimkien mal-kollegi tiegħi u aħna konna skantati bil-mod ta' kif din it-traġedja bdiet tisseħ quddiem għajnejn tal-komunità internazzjonali. Gaza ma bidlietx wara distruzzjoni ta' ta' iż Id-distruzzjoni għadha hemmhekk. Hemm differenza bejn ir-rapport Goldstone u ir-riżoluzzjoni Il-rapport Goldstone u wieħed ambizzjuż jipprova jiżgura li ssir ġustizzja. Issemmi pressjoni biex nippruvaw indajfu dan ir-rapport Izrael miex l-ka naħam semmija għonek ir rapport anki Hamas tiġi ikkritikata Ikolli ngħid illi Izrael huwa l-uniku pajjiż illi qed jipprova iwaqqaf dan ir-rapport. U jenna li m'għandux ikun hemm intimidazzjoni fil-Parlament, irdu naraw inkjesti indipendenti skont standards internazzjonali u mhux tribunali militari li jiġġudikaw sul-dati tagħhom stess. M'għandniex problema bir-rappreżentanti Izraeljani għaw ġew iżda mhux favur proposti razzisti. L-ebda pajjiż ma jista' iwetta abbużi mingħajr ma jittieħed il-qorti. Naħseb irridu niżguraw li dan huwa dak li jseħħa. Il-komitat irridu jagħmlu propju dan illi issir ġustizzja. Mrs. Uh, Nates uh, Uterbrook for two minutes. Mela, Nates Utebrook għal żewġ minuti. Signora Commissario, President, um, Ir-rapport Goldstone jipprova jimxi mal-mandat li jenata u l-mandat huwa dan li ġejn, li jinvestigaw il-ksur kollu tal-liġi umanitarja dinija u tal-bniedem li forsi seħħaw mm, f'kull żmien fil-kuntist tal-operattivi militari li mm, ġew meta fil Gaza mill-27 ta' Deċembru 2008 sa 18 ta' jannar 2009 kem qabel waqt u wara. U il-rapport Goldstone, u mux il-sur Goldstone biss, eh, hemm żewġ kollegi eh, nisa investigaw dawn l-affarijiet u għetqu l-investigazzjonijiet fuq eh, dak li ġara f'Gaza u ħarġu bi konklużjonijiet li huma inkwetanti ħafna ħafna għax dawn sabu li ħafna mill-affarijiet li investigaw il-ksur tal-liġi internazzjonali u liġi umanitarja u koll u ksur tal-konvenzjonijiet ta' Ginevra dawn fil-fat seħħaw mill-forzi tal-istat li um, jgħid li huwa l-uniku stat demokratiku fir-reġjun għalhekk mm, din l-aħbar tinkwetana ħafna u ma m'għandniex aħna ninjorawha meta niġu mitluba li nieħdu pożizzjoni eh, mhux qed nitkellmu aħna jekk aħna favur jew kontra l-Iżrael jew favur law kontra l-Palestinjani jew Hamas. Ehm, il-kwistjoni jekk aħna naċċettaw il-ksur tal-liġi internazzjonali, liġi umanitarja internazzjonali u tal-Konvenzjoni ta' Ġinevra u minnu minn eh, wettaqhom uh, dawn. Għanna bżon ta' tweġiba għal dawn l-affarijiet. Grazzi, grazzi ħafna, Sinjura Lucas minuta un nofs. Nixxieq ngħid kemm jiena kontenta li fl-aħħar, ta' fl-aħħar qed niddiskutu l-rapport Goldstone fil-plenarja għax hija kwestjoni importanti ħafna. U sissa l-Unjoni ma ma kopriċ dawn il-kwistjonijiet, għat ta' podra rekomendazzjonijiet, il-Kummissjoni qed tgħid li jattihu dawn l-affarijiet bis-serjetà, ma mhux biżejjed, il-President il-President jgħidu li appoġġaw, imma jagħmlu tridu tagħmlu dan bil-mod espliċitu, tridu taċċertaw li l-President tal konsil jagħmel Jina Jiena vera kuntenta li fl-abbozz tar-riżoluzzjoni tal-Parlament fuq il-Kunsill ta' ġritiel tal-bniedem ma żewġ paragrafi b'saħħithom li jitolbu lir rappresentantu u l-Stati Membri li jitolbu pubblikament l-implementazzjoni tar rekomendazzjonijiet tal rapport rapport. ir u wkoll titlobom biex jimmonitorjaw l-implementazzjoni tar rakkomandazzjonijiet b'mod attiv permezz ta' missjonijiet esterni u organizzazzjonijiet mhux governattivi li qegħdin hemmhekk eh, sissa la l-awtoritajiet Iżraeljani la ħammas se jieħdu qed jaqdu r-responsabiltajiet tagħhom b'serjetà fl-Iżrael l-investigazzjonijiet eh, fit-targets u tattika dawn seħħu mill-kmandanti tal-armata jew inkella polizija tal-militari ġifieri dawn qed jikkompromettu s-sejbiet u naħa tal-Hamas dawn mhux qed jindirizzaw il- rockets għallek l-Unjoni għanda bżon tamel pressjoni fuq il-Segretarja ġenerali għalli dan li weta valutazzjoni indipendenti. Minħabba situazzjoni kritika u monetarja fi Gaza nitlob l kunsillu rappresentantu li biex jappoġu iktar pressjoni fuq l-Izrael li iwaqfu e, e, l-assedju u bekk jipremenu li ikunem dbatija. Grazie ħafna, Sur Kaminski, zewċ minuti. President Sinjuri, jiena nemmen li il-rapport Goldstone huwa zbilanċjat u mhux ġust dan u għanħeji mill-ġnus maquda fejn għandek pajjiżi bħall-Iran, Nicaragua, Libja u Somalia. Għalhekk eh, jiena qed insaqsi għandek x'ġittijiet għandhom dawn, ġġittijiet għandhom dawn il-pajjiżi meta huma stess eh, ma jieħdux bis-serjetà ġittijiet tal-bniedem, għalhekk jiena naħseb li dan ir-rapport ġej minn sors eh, mux b'saħtu um, ehm, sors li um, ossessjonat bil-approċ negattiv Fil-rapport tal-Komissjoni mamma mm, kienx hemm pajjiżi msemmija f'dan il-Kumitat li jkomplu jiksru id-dittijiet kollha tan-nisa, tal-bniedem, etc. Jiġifieri nixtieq nisħaq hawnhekk ħaġa biss. Dan ir-rapport huwa żbilanċjat. Dan qed jipprova jispjega attività mit mm, terroristi, eh, jiġifieri il-Ħammas, eh, imma Tmin snin qabel l-Izrael eh, beda difiża tiegħu għal tmin snin alluf ta' rockets eh, dawn bazzu fid-direzzjoni ta' l-Izrael. Kull pajis għandu dritt li jiproteġi li l kontra kontra terroristi. L-Izrael u koll mittar minn 150 proċess l-orti brabta mal soldati Izraeljani dawn palisa dejjen fl-Izrael. Il-libertà ta' taħdit il-medja tkun hija libera u jistaw jikkritikaw l awtoritajiet imma m'għandekx mm, dawn l-affarijiet fuq in-naħa l-oħra ġifieri naħa ta' terroristi ġifieri dan ir rapport nirripeti għawnek huwa zbilanċjat m'għandux ġustizzja u qed jattaka l-ikbar allejat tagħna fil-vant għet eh, eh, jattaka allejat prinċipali fil-vant nofsani. Grazzi ħafna. Mela, dwar dan ir-rapport. Pala eh, xut appoċ għal ksur ta' drittijiet tal-bniedem u il-liġi umanitarja li l-Izraeli għani għamlu eh, wet u kontra n-nis tal-Palestina, il-forzi ta' difiża Izraeli għani kisru il-konvenzjoniet ta' Ginevra u il-rapport eh, jikritika u kol il-Palestinjani b'mod indaqs imma il-Palestinjani jaċċettaw il-liġi internazjonali u jaċċettaw ir-rapport ma nistax ngħidu l-istess ħaġa l izraelen Jiġifieri jiena nix inħeġġeġ il-membri kollha tal-Unjoni Ewropea sabiex dawn jimxu mal-prinċipi tal-liġi internazzjonali li huma pajjiżi firmatari taħom il-rapport Goldstone irrit eh, jiġi diskuss fil-ġnus Magħquda u fl-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħquda ħalli bekk jista' jiġi adottat bat ikun hemm azzjoni Aħna għandna bżonn li eh, nieħdu dan ir-rapport quddiem il-qorti fil-flajja. Jekk aħna vera vera nkwetati dwar id-drittijiet tal-bniedem u jekk vera nixtieq ndirsaw il-problema fi Palestina irridu aħna inwaqfu dawn ir-reati dwar il-konklużjonijiet tar-rapport għandna bżonn aħna li nikkonsidraw li inwessaw lew naġġornaw relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Izrael nista l-Palestina għandhom dritt għal ħajja dritt għal futur u dmirtana li nipruvaw naslu għal soluzzjoni paċevoli fir reġjun rridu nużaw ir-rapport Goldstone biex naslu għal soluzzjoni ġusta għal konflitt. Grazzi ħafna, President. Ir-rapport Goldstone jgħid is-Sur Beld um, kellu rwol prinċipali il-ġimma l-oħra ma kien hemm delegazzjoni l-istat ludi u eh, inna tajna rapport u kol fuq l-investigazzjonijiet li seħu f'Gaza kienem dettalji u fid-dettall u ma spiegaw l-investigazzjonijiet li saru u ehm, l-akkużi eh, kontra l-autoritajiet tal-Izrael U minn barra dan il-rapport Goldstone kien hemm meta investigazzjonijiet li seħħu fuq kull ilment. Imma x'nistgħu ngħidu aħna dwar il-Ħamas? Huma meta se jibdew jinvestigaw l-azzjonijiet tagħhom stess. Il-President eh, dokumenti disponibbli fuq l-operattivi f'Gaza ma jħallu l-ebda dubju li Ħamas Għatta apposta spanaw ċittadini ta' Gaza għal periklu kbir fil-gwerra, eh, waqt il-gwerra. Uma u din saħed sabiex eh, ħarsu il-ċittadin eh, l u sabiex għalek president din investigazzjoni parzjali li tmur kontra l-idejat tal-rapport Goldstone u twasal għal kundanda tal-Izrael u bekk l-pozizjoni ta' dan il-pajis huwa eh, iktar jibes fil-vant nofsani. Grazzi ħafna Sur Bantes minnuta. Grazzi ħafna. Kien ċar mill-bidunnet li l-Izrael eh, kien se jiġi deskritt bħala il-kriminal, l-aggressur tal-konflitt. Goldstone ġi imħedġeċ u timtijaw ġo imħedġa minn pajizi pal eġittu il pakistan u mm, Għana nafu xin il passjoni ta' drittijiet tal-bnidem f'dawk il-pajizi. Il-rapport ma jgħid xejn dwar 12.000 rocket eh, imtajra minn Gaza l-Izrael, ġifir teddida l-popolazzjoni tal-Izrael. Izrael uża id drittijaw tiegħu ta' mm, difiża propja fil-rapport tiegħu mem xejn dwar Hamas u kif dawn jużaw in-nies pala eh, tip ta' eh, korazza u huma jużaw il-faċilitajiet u l-bini biex jaħznu l-armi mem xej dwar dan, mem xej dwar fatt li l-pulizija ta' Hamas kienu partu mill-organizzazzjoni militari li jġildu kontra l-Izrael. President, dan il-rapport postu u fid-dustbin u rridu namlu dan issa. Ma nix fejn naħlu iktar żmien fuq u ma jġi kunem persekuzzjoni politika tal-Istat tal-Izrael. Grazie. Zewċ minuti sur Albertini. L-opinjoni pubblika è divisa sul rapporto. Il, il pubblico ha diviso alle giovani forze armate, ġew akkużati tal-li ehm, provocavano il-qtil ta' hafna persone mm, fil certo żmien hafna verso, ħafna versu u hemm ċertu fatti wieħed ma jistax jinnegam. Wetit jistudja l-fatti biex jispjega li ċertu pastijiet li ġew mal-quta, mill-quta. Il-telefons u radios tal-am Hamas kienu kol ġew depozitati il-ħazniet, hemmhekk ġew depozitati pal ħazniet tal-armi. Jekk wara dawn it-twisit kollha li kellna l-avjazzjoni kienet tatna sinjali ta' bini mimli nies kieku kienu jibatu misli żgħar illi kienu jagħmlu nstorbju li kienu ħaj jagħmlu ħsara lil bini. Imma kien hemm twissija lil persuni ċivili ta' Gaza li ħadd qabel ma kien uh, ma kien eh, għamel uh, qabel. Nek ma jistax jaqas eh, jiġustifika li wieħed jipprova jolqot il-persuni ċivili. Nerbeħ il-tajt ma' zewċ partijiet politiċi kbar is-Sur Lieberman fil-ħodu fil-għaxija is-Sur Abu Mazi. U f'żewġ każijiet il-laqa kienet um, tranquilla u fuq li u tnej qablu li wieħed irid jabbanduna l-armi u jaħdem għal paċi u nħallu warajna l-ġlied. L-Ewropa għandha żomm ir wol tagħha bil-inġata bħala mħallef eh, imparzjali u ma nistawx naqgħodu naqblu ma wieħed u mhux ma ieħor għax dan jista' jgrava situazzjoni grav. Köszönöm. Szíves engedelmükkel átvettem a... Grazie hafna. Issa jena se nidur wall, eh, nidur wall tal-President u se nitkellem bl-Ungeris Mela, e, Is-surprile il-sena l-oħra e, ġijannek fil-parlament u għalna li l-rapport Goldstone fuq il-ksur e, dan kien oġġettiv bħafna dettal u eh, jimxi ma l-standards internazjonali. Iġifiri, eja ma nodux eh, nikritikaw dan il-rapport. Jina eh, tkellimt personalment ma rappresentanti mill-gvern tal-gvern izraeljan tal-autorita palestinjana kif ukoll f'Gaza tal-rappresentanti tal-Kommissjoni li huma mek minħabba u ġew mwafa minn l-autorita de facto. U U ma koll u jibet u l-investigazzjoni taħom biex dawk responsabli għal violazzjoniet Um, jitresqu l qorti eh, l-Izraela koll eh, ġim ħedġer biex jagħmel l-istess. Eh, aħna nħejju għal vot tal-ġnus maquda ta' nar il-ġimma, nixtieq ngħidilkom li ma ma' mal-konsens l-idea ta' xi wħud li jkun hemm astenzjoni u nagħna meta unjoni Ewropea vera traġedja l-vittmi kollha ta' dan il-konflitt terribli. Ridu aħna negozjaw laħjar aħjar test possibbli ma nittamen li iktar minn ħames stati eh, ta' l-Unjoni Ewropea li votaw laħar darba se jivvotaw biex jizom il-pressjoni din l-investigazzjoni leġislazzjoni fuq il- eh, l-allegati ksur tal-drittijiet eh, kif per eżempju il-deċizjoni mm, mill-qorti tal-ġisnissa tal-2004 dawn nittraw bil-istess mod jiena nikkondanna l-mexxej tal-konservativi li sejjaħ il-ġnus uda pala sors sospetus. Le, anzi, dan jimxie ma l istani kolla eh, tana u il-ġnus maquda jistoq l-appoċ tana. Għalina ir-reati tal-gwerra eh, dawn irridu u dim il-qorti, ġifiri meta segretarja ġenerali tal-ġnus uda rapporta l-Kunsil tas-Sigurta li ma nistawx niddeterminaw l-affarijiet fuq il-kwistjoni Palestina Izrael, dawn l-affarijiet irridu niddeterminaw u l-Europa għandha turi determinazzjoni taħħa li tista' tagħmel dan. Grazzi ħafna sur. Uh, Ħawet minnota għal-Sinjura Rees. President, um, l-għan ta' dibattitu tagħna Mhuwiex li eh, nsiru prosekuturi u nippruvaw niġġudikaw l-affarijiet li mhux kwalifikati li niġġudikaw, maħna rridu nitkellmu fuq ta' kull parti fil-gwerra u ma nafux aħna x'nistgħu nagħmlu eh, illum eh, biex nerġaw marwa dialogu jien ma naħsibx li ir-rapport Goldstone huwa kostruttiv f'dan ir-rigward hawnhekk qed nfakru li l-Europa mamlet xej kontra ċina, Russja, Kuba, mamlet xej kontra dawk li jgħet jiksru drittijiet tal-bnidem, imma Eh, l-Izrael u koll għanda ta' responsabiltajiet taħħa bħala stat demokratiku u għandu jixet eh, dawl fuq il-gwerra ta' Gaza importanti għal kredibilta demokratika u militari. Għamlu għek fil-passat irridu jirġu għamlu dan issa. Grazie ħafna ris għal-minuta Jean-Philippe Albert. Grazie ċer. Nixtieq ngħid li na kunt Intent ferm illi l il parlament Ewropew jaqqat riżoluzzjoni ta' sekwisa mingħajr ma qabattu tefal konflitt fil-vant nofsani jew ġew nofs Brussell, aħna jekk irridu l-paċi, aħna rridu nvolvu l-kulħadd. U mhux sempliċement nifirdu aktar in-nies. Aħna rridu nifukaw fuq drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja. Aħna rrid ikonna sħarriġ independenti u mbagħad il-komunità internazzjonali trid tressaq deċiżjoni imma li, ma tistax tkun eh, ovvjament tixtaqla plejnaħa waħda u li kollha kritika u min qed jagħmel hekk qed jipprova eh, iwaqqa l-istat tal-Iżrael. U din xi ħaġa ġildu. nġildu. Anzi aħna rridu jekk irridu l-paċi u t-tolleranza fil-nofsani, irridu naċċertaw illi ma jkunx hemm min pal Sur Liberman jipprova jwaqaf l-NGOs ġewwa l-Iżrael għax dawn importanti ferm għal paċi fil lvant Nofsani. Grazzi Sur Tanok. Il-rapport ta' Goldstone kien komissjat bid-dritt tal-bniedem ta' ġus maquda li huma mimlijina dewa tal-Izrael. l ovvjament ma se jħroġ b'xi ħaġa bilanċata. Il-Kungress għal li dan ir-rapport kien preġudizzjat e, ma kienx għalek mux leġittimu għax mux ma jisemmix terrorizmu tal ħamas u l-150 allegazzjoni ta' kondotta tajba mill-IMF. Imma hemm ukoll traġedja ta' dawk il-Palestinjani illi jridu tmexxejja mhux korrotti illi ħajwasluha mal-ġdid uh, u għal paċi mal-Iżrael. U ma nistgħux niftak ninsew dawk l isfaw vittmi ta' Hamas li fil-nofsinhar tal-Iżrael li idlaqtu minn misri tagħhom. Dan il-grupp qed jiffoka fuq soluzzjoni ta' żewġ stati biex pala l-unika soluzzjoni li twasala l paċi imma l-rapport Golson ma jagħmel xejn illi arabna dan il-lan grazzi. existenzrecht israels der schutz seiner bevölkerung das streben nach möglichst intensiver zusammenarbeit mit israel L-Izrael għandu dritt li ħares il-ċittadini tiegħu. Imma ħtieġa l-kooperazzjoni hija problema politika ma nistax naċċetta li għaw dawn il-miljoni ta' persuni li qed jinżammu eh, bħala ħabsin bħala priġunieri eh, u għedin jiġu maħn għed jħon u kif aħna nistgħu ninsew dak li ġara qabel. Għalek aħna nitolbu li jkun hemm kjerifika. U garantixxu illi noħolqu kondizzjonijiet sabiex nevitaw illi jmorru minn ħażin allarm dak li xaqsam ma' tentattivi Eh, ta' sparar u splużenijiet u qtil. Il-rapport Goldstone għandu jibqa l-għana u l-nitana. Grazie, Sur Fontana. Grazie, Presidente. Grazzi il konsil ta' drittijiet tal-Nus Mawda approva rapport Goldstone maġġoranza kbira. Imma fissem ħafna pajjiżi illi għamlu parti mid maġġoranza Eh, ħasbuna fuq il kospozizjoni tagħhom għax dawn jinkludu l-Ċina, eh, Saudi Arabia, l-Pakistan. Aħna naqraw li ma dawn il-pajjiżi li ma tantx huma ta' eżempju minn naħa tagħhom illi jitolbu l-amas biex jagħmlu sħarriġ fuq il-ksur ta' ġittijiet tal-bnedmin fil-gwerra eh, tagħhom aħna nippreferu li nkunu bilanċati fid-deċiżjonijiet tagħna u niggarantixxu s-sikurtà tal-Iżrael f'dak li sa fejn jkun jista' e, e, u għandu dritt li jagħmel dan u ma fl-istess ħin irridu nkunu kontra terrorizmu u l-vjolenza biex wieħed isolvi l-ġlied. Aħna l-kultura nisranija tagħna l-idea li l-bniedem huwa importanti e, dawn fissru li aħna rridu naħmu biex bin jagħmel ħsar il-bnedmin irid jiġi kastigat, grazzi. Grazzi Sur Fontana. Sur Omen Rajten. Grazzi. Ktar minn darba jina qed minajr ma jekk ma nafux fux xġara fil-passat ma nistawx nibnu l-ġejjini. U dan jot speċjalment dan il-konflitt fil-Mant Nofsani, aħna smajna ħafna kritika kontra il-rapport ta' Goldstone. Goldstone jinnafu fi żmien fejn u għattaq ħafna starriġ ġewwa l-Afrika tisfer u Goldstone. Hija persuna illi l-ewwel qed iħares li l-fatti qabel ma jasal għal soluzzjoni. Imma l-mod kif eh, din dan ir-rapport ġi u waqqaf li naslu għal dan l-lan. Anzi, dbedna aktar. U dan ir-rapport ma ġiex eh, eh, rikonoxxuta. Issa eh, l-Izrael ukoll għarfet il-jankol għandaħtija ma minna tal-Palestina ma sar xej. Għallek din il-talba għaz aħna għedin pjanaw illi għan itkellmu fuq dan il-punt nar il-ġimma li ġeja. Aħna rridu nispremu ruħna b'mod bleħen wieħed, aħna rridu konna rispetta żewġ naħat, imma jekk aħna jinexxilna nżommu dan il-ftejjim, dan il-ukoll nitkellmu bleħen wieħed nar il-ġimgħa menu nkunu minna pass il qoddim eh, Grazzi, eh, signora Sanalova. Ħna eh, kien iktar minn elf vittma fi strisċa ta' Gaza u kien hemm inqas fil-militar tal-Iżrael. Hemm li tkun aktar informazzjoni biex naraw żubmet min kellu t-tort u min huwa l-fitma iva. Per eżempju, rridu kun nafu li speċjalment wara sal-2006 iktar minn 1000 missila eh, ġit eh, nbatet minn eh, l-popolazzjoni Sirjana fl izrael speċjalment f'żoni iktar popolati u bini pubbliku kif jista' membru kif il-stat irid jħares il-poplu tiegħu dak il-każ meta dawn qed jużaw il-nies eh, eh, bħala il-miri tagħhom. U x'għamlet il-komunità biex twaqaf dan tip ta' terrorizmu u standards doppji qed jiġu applikati eh, mod konvenjenti għal dak il-xogħol drittijiet tal-bniedem, dinja l-isfida li għanda il-politika barranija komuni tal-Unjoni Ewropea aħna irridu nipromuovu dialogu biex ikun hemm bini ta' fiduċja u jkun hemm naħdmu soluzzjoni paċifika lejn il-van nofsani u jkun hemm stariċ ta' ċirkustanzi li hemm madwar li kien hemm li għandna minn passat dwar sitwazzjoni. Grazzi. Grazzi su Nicolo Rinaldi, minuta. Grazzi, eżis kollegi, rapport Goldstone hija huwa ħajkun pedament u ġabla ta' xewka illi aħna maħniex nkunu nistgħu narqaw eżatt meta jkunu konsegwenzi għal-issa tal-ġejni tagħha. Aħna wkoll fil-Parti Demokratika għal-qalbna din aħna edin nilqaw dan il-konflitt, din il-soluzzjoni għal-konflitt u jtbajt ikun hemm ġewġ eh, sħarriċ imparzjali miż-żewġ naħat u ħafna assoċjazzjonijiet Izraelani għal-drittijiet tal-bnedmin tal-bwadi. Jider li l-Izrael madix qed sokta fil-spjanaġġ tagħha imma l-Hamas issa iktar iktar absaħtu f'Gaza. Min mar f'Gaza Ura il battija tal-tannis emmek. Aħna pala l-Europa irridu nejdu illi l-lum specialment fi Gaza irridu nibqaw fuq il-livell uman. Grazzi, eh, Signora Bripols. Grazzi. Il-rapport Goldstone juri jew wara biċċar illi kemm l izra kif ukoll Hamas għet u ksur tal-ġetijiet tal-bnedmin. U dan seħ fil-gwerra ta' Gaza. Ġusma u da diġa sejħu biex dawn iż-żewġ pajjiżi jagħmlu sħarriġ indipendenti minna ħadd tagħhom. Imma xur wara għadhom m'għamlux dan. Għalhekk għajna nit nistaqsi illa li xinu unjoni Ewropea mhijiex qed t-defendi l-indliġi internazjonali għonek. Għalfejn għet t-tħalli li minn minn mux għet jġi kastigat, minn jgħamil li jrid, dak il-parti ta' d-dinja. M'hemmx eh, rispett għal liġi internazzjonali, m'hemmx ġustizija jekk l-Unjoni Ewropea sempliċiment se tal għajna għal dan il-ksur eh, tal-liġi u dan il-reati tal-gwerra. Dan jitkellmu dwar ksur tal-drittijiet tal-medmin enormi u ma nistax ġustifikaw il- naqas ta' implementazzjoni ta' dan dak li rapport u għalhekk is-seti membri jdu jagħmlu kull ma jista' biex jaċċartu kien hemm segwitu tajjeb skont ir-regoli sabiex ikun hemm xi tip ta' suċċess jekk jkollna dan il-taħdid ta' paċi. Grazzi issa il-kelliminis is-sur Peter Fandela minuta. Dan huwa rapport li biss xaqleb nejnaħa waħda li xie kritika l-attakki fuq iċ-ċivili, nies ċivili, imma Hamas abbuża minn dan. Goldstone mhux qed jara dak illi sar kontra Hamas u qed jakkuża l-Iżrael. Din twassal għal il-nuqqas ta' fiduċa fil- fil-rapport. Nixtieq nagħlaq bingħid li fir-rapport Goldstone hemm ħafna akkużi li jsiru jridu ovvjament hemm iktar tħarriġ. U l-awtorità Iżraelana ħadet inizjattiva tajba hawnhekk. U dawn ta' bidu għal tħarriġ penali, kriminali, imma jekk eh, nistennew il-ħamas iħorġu kritika tagħhom infushom ma tantx ħadhom nara nistennew. Grazzi, Sur Van Dalen, issa minuta. Issur sur Lajahik. plaise ou non, le rapport Goldstone a été approuvé par la... Il rapport Goldstone ġi approvat mill-Assemblea Ġenerali tal-Nazzjonijiet Uniti u għala jkun hemm differenzi fil-liġi internazzjonali eh, hemm il-liġi internazzjonali u hija dik F'rapport Golsona miktub reat tal-gwerra, xaġa li kullħat se tera fuq televizjoni, anki sudati Izraeljani taw ix-xida tagħhom dwar ordnijiet li rċevew biex jisparaw fuq in-nies ċivili. Hawnhekk irridu noħolqu l-kondizzjonijiet sabiex il-Gvern Izraeljan jiġi konformi mal-liġi internazzjonali. Anki bis-sanzjonijiet, bis-sospensjonijiet ta' artiklu 2 tat bejn iż-parti tal-Unjoni Ewropea u dik ta' Izrael illi titlob rispett lejn id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija. L-Unjoni Ewropea trid tissemma l-ħina u l-ġida tagħha jekk xejn ma jsir u hawnhekk irridu nitkellmu fuq din il-kwistjoni, irridu il dinja armonjuża fejn jirrenjaw l ġustizzja l paċi jorridu liġi tal-ġungla. Aħna Uddim il-popli Ewropej u l-popli tad dinja irridu nuru u nieħdu responsabilità illi tħanna liha grazzi. Issa eh, l-Onorevoli Messer Schmidt. Grazzi. Dan huwa kapitlu ikra għall-istorja tan-Nazzjonijiet Uniti. Min jista' jsemmi Gaza mingħajr ma jaħseb f'dak kollu il-intbat fuq il-ċittadini Iżraeljani. min jista' jsemmi gazzam nar ma jsemmi il-mini illi jaddu minnhom dawk l-armi li tant jagħmlu ħsara lil Iżrael. Min jista' ma jsemmix il-fatt li l-Izrael għandha sistema ġuridiku perfett. Min ħajamlu dan? Terrorist Palestinjan? Il-risp Posta ma tajlniex Goldstone, dan id-dibattitu huwa traġiku. Għall-Unjoni Ewropea kollha. Grazzi Onorevoli Schmidt, għal minuta l-Onorevoli De Rosso. Grazzi. Wara li smajt id-dibattitu. Ikolli ngħid li hu diffiċli ċertu delegati x-rapport raw mhux li istituzzjoni li rajt jien. Hemm ħafna militanti ta' Hamas inqatlu bluzu ta' passaporti folot Ewropej. it-test għal stat ta' dritt kif ukoll liġi internazzjonali huwa illi naraw eżatt jiġri u naraw il-politika illi qiegħda toħroġ ir-rapport jagħmel ċertu rakkomandazzjonijiet fuq insistenza wkoll għal stat ta' dritt. adeżjoni għal konvenzjoni ta' Ġenevra fil-qrati nazzjonali bosta drabi sur president semma illi dan il-rapport ma jaħdimx dwar l-isparar ta' missili ġewwa Gaza. F'paġna 31 hemm referenza għal dan. Köszönöm. Következő hozzászóló Hannu Takula úr. Takula. Grazie, sur President. il-membri tal-Unjoni Ewropea ħana rridu nfakru l-anfusna, x'inhu l-valuri tal-Unjoni Ewropea, id-demokrazija, il-libertà. Il-lan tar rapport Goldstone kien li issir investigazzjoni ġusta Iżda dan ma nirxilux jagħmlu dan ir-rapport. Irridu nfakru li nafusna wkoll li għandek pajjiżi bħal Kuba, l-Eġittu, l-Pakistan, l-Arabja Sawdita. Illi huma ma jarfux id-drittijiet ugwali l-Unjoni Ewropea dan tagħmlu u tagħmlu wkoll l-Iżrael. Aħna nafu il-koll il-ġlida per bejn Fata u Hamas. Kemm nies tilfu ħajjithom ħabba din il-ġlieda. Il-Palestinjani għandhom bżonn tmexxija singola sabiex ikun jista' jkollhom huma sa fl-aħħar demokrazija wkoll. Din hija wkoll fattur ieħor ikraħ fl-istorja ta' ġnus ma'uda hemm bosta soldati, soldat wieħed partikolari u soldat wieħed tempju Franċiż ukoll li għadhom priġuniera ta' Hamas. Grazzi. Issa għandna l-issur fejn. Emmin xi dubi dwar il-mod ta' kif Izrael defendi ruħa, da mhux li Izrael tiddefendi li l nifessa minnati ta' terrorizmu. Għanna simpatija lejn il-poplu palestinjan illi għal 60 sena ġew delużi minn dawk illi suppost mexxewhom u dawk fosthom li huma terroristi. Rapport illi ħareġ mid konsil tal-Ġnus Maquta huwa propju dan li qegħdin nikkritikaw u l-punt tiegħek kien tassew vojt il-punt ħarġ mill-partit tiegħek. Jagħmel talbiet għal Izrael dan ir-rapport iżda mhux fuq il-Palestina. Titlob biss li jitwaqfu l-attakki fuq Izrael u li tipprova tiġi evitata ħsara lil ċivili Izraeljani. Din mhix proposta tajba għal paċi dejjema. Ikolli ngħid illi dan ir-rapport huwa qaru każa min-naħa tal-ġnus maquda. Grazzi, sal-kellem li jmiss l-Onorevoli Aleksandra Fejn. Grazzi, Sur President. Iż-żewġ partijiet li huma f'dan il-konflitt kienu mistiedna sabiex ikollhom sħariġ indipendenti dan għadu ma sarx. U hija ħasra, speċjalment minn ta' Iżrael il għaliex kull stat il huwa għandu stat ta' dritt għandu jagħmel din it-tip ta' starriċ minħata l-armata Izraeljana li huwa suspettat mhuwiex biżejjed jekk irdu jkunu meqjusa bħala serji fejn jidħlu id-drittijiet tal-bniedem il-partijiet iridu jikkonsidraw dawn il-violazzjonijiet u ġnus ma' uda iridu jkomplu jinsistu fuq dan reati ta' gwerra għandhom iġu imresqa kif suppost u skont artiklu 12 tal-Istatut ta' Roma ir-responsabli ta' tribunal tal-reati ta' gwerra għandu jkun responsabli għal dan. Grazzi. Sanaddu għal-catch di għaj. l għal kellem. Grazzi, Signora President. Aħna meddux ninjoraw id-dritta Izrael li t-defendi li l-għan f'dan id-dibattitu kien hemm bosta attakki kontra Izrael u bosta familji ġarbu sara kbira jien iftakru illi Hamas attakkaw Izrael ukoll. Hawnhekk nitolbu it-tmiem tal-vjolenza kollha fir-reġjun u fl-istess waqt għanna bżon interlokutur palestinjan, xira, organizzazzjoni illi ġenwinament tirrappreżenta l-interessi tal-Palestina u tal-bit kolla inkella ma jwaslux għal riżultati konkreti. Issa għanna l signora Papadopoulos. għadna ma tkellimniex dwar is-sitwazzjoni ġewwa Gaza per eżempju, il-sitwazzjoni ta' faqar li hemm ġewwa dan it-territorju apparti mir rapporti tal-Salib l-Aħmar illi jitkellmu dwar is-sitwazzjoni tal-Palestinjani u dritt għal kundizzjoni ta' jxien dinjitużi. Ejja ma nistgħux ukoll l-attakki li saru fuq il-Palestina u l-fatt li ġew attakkati minn Izrael. Nasab li ħadd huwa f'pożizzjoni li jġudika lil Izrael, Izrael għandu dritt li jiddefendu lilu nnifsu Iżda m'għandhomx dritt jattakkaw lill palestinjani Ma nistawx nibqgħu nimxu għajna lajnu sinna sinna. Situazzjoni isnu isnanna lil Ponzio Pilatu. Kulħadd jippunta subajh lejn min m'għandux tort. Jiddispjaċini jgħid il-President imma il-ħin tiegħek spiċċa. Grazzi, il-kellem l-immes. Jek jogħġbu jħu l-mikrofon. Signora Barandika Bilbo. Il-rapport Goldstone jitkellem dwar velozzjonijiet ta' drittijiet ta' bniedem iż-żewġ naħat in-numru ta' mwies huwa qoli wisq iżda mill-ġdid anke li tajjar missili dan mhuwiex ġust u kieku ma kienx hemm reazzjoni militari il-ġimgħa l-oħra tal-imna illi Iżrael in-nies jieħduha bis-serjetà din it-tip ta' azzjoni militari. Il-rapport jgħid li Iżrael kompleta il-popolazzjoni ċivili ma jagħmilx sens. Hamas uża tarka umana biex ngħidu hekk u rapporti jgħid li in-nies ġewwa Gaza qed jużawn it-telefons u mezzi oħra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 Mela, kellim li mes senior Kinnisja. En Israël, le travail du juge Goldstone est diabolisé. Mela, fl-Israël, il-xol tal-imħallef Goldstone Et jonqos mill-kredibilità għal-ċittadini Izraeljani, hemm nuqqas ta' informazzjoni kredibbli u diffamazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem hemm fondazzjoni Izraeljana li tiffinanzja l-NGOs eh, għadritiet tal-bnidem Izraeljani u s-Sinjora Razan bnidma Izraeljana famuża eh, fil-ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem i podra organizzazzjonijiet pal Breaking the Silence u bażikament eh, Eh, tiġi investigata eh, u l-Unjoni għandha bżonn eh, tħares id-drittijiet tal-bniedem u poġġa l-ġlieda kontra d-drittijiet kontra l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem fil pajizi kollha xiek li kun insult tal-valuri demokratiċi u l-Unjoni għandha bżonn tħares u tiddefendi l izrael kontra l edawa tagħha. Is-Sur Atkins, grazzi ħafna ċe. Eh, iż-żewġ naħat huma ħatja imma il-reazzjoni żejda kontra dan ir-rapport u għawis Iva, għasijiet f'dan ir-rapport imma l-Izrael għandu jara fli l-kritika msejsa fuq il-fatti trid tisma' biss il-soldati Izraeljani Eh, fl-organizzazzjoni Breaking the Silence. L-Izrael ġi sforzat li jammetti l-użu ta' white phosphorus eh, waqt l-inkjesta. Il-għala ma kienx hemm investigazzjoni reali fil l-azzjonijiet ta' xi mis-soldati li kienu involuti fi eh, reati tal-gwerra potenzjali jekk mhux attwali l-velti dan. Hmm meta l-azzjonijiet tiegħu ma fuq il-qtil reċenti f'Dubaj imma l-Iżrael arroganti u għandu jaraf għandu jaraf li jkun eh, arroganti u jaraf eh, l-affarijiet li qed iseħħu. Grazzi. Sur Atkins, issa l-aħħar eh, kellim taħt kaċ li Sur Karasin. jidirli li tlet eh, kelmet prinċipali f'dan id indipendenti indaqs neutrali, rrit ikun hemm investigazzjoni indipendenti eh, fi dawn mm, dan il-ksur allegat u rrit ikun ukoll dawk li jiksru jridu jitresqu qudiem il-qorti u rrit ikun hemm ukoll xi ħadd li medja f'dan il-konflitt xi ħaġa li m'hemmx bħalissa x'il-pożizzjoni tal-maġġoranza tal-pajjiżi b'saħħithom aħna nafu x'inhi hemm opportunità xierqa għal-rappresentant Oli, jew nkella l-President tal-Kunsill eh, li ġimaħlu eh, biex jiprovdi dan il-parir neutrali xaħġa simili pal kif għamil George Mitchell fl-Irlanda ta' fuq u issa eh, għanna l-paċi u dawk li ilom joqtlu xurxin għal snin twal issa din fil-gvern fl-imkien. U il-rappresent o li jiprovdi dan il-parir neutrali u ġust. Grazie.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 Nixtieq nitlob li Sir Kalej ninstabċert li jkun kontent li jiċċara li waqt li partit li jiena nirrappreżenti fl-Irlanda ta' fuq iva qiegħed fil-gvern il-partit tiegħi kien partit paċevoli u qatt ma qatel u spara lejn in-nies eh, dawn kienu l-IRA u rappreżentanti politiċi ta' Now I give the floor, I beg your pardon. Issa rrit naddi il-mikrofonu. Issir eh, eh, Lopez Garrido. Grazie ħafna, President. Jena naħseb li smajna għat ta' opinjonijiet waqt dan id debattitu id debattitu ma kienx bis fuq il-rapport Goldstone imma fuq is-sitwazzjoni li waslet eh, għal tfassil ta' dan ir-rapport jiena naħseb li fissem il-Presidenza nistgħu aħna intennu li il rapport Goldstone u punt ta' referenza il-Kunsill għamel eh, dan il-punt u s-Sinjura Georgieva u kollu. Jena, jena grat għal diskors taħħa eh, rapport serju, jider li huwa oġġettiv u b'bażi soda u eh, dan jiġbet l-attenzjoni lejn Eh, evidenza possibbli ta' ksur tal-drittijiet tal-bniedem u partijiet differenti eh, fil-konflitt jidru li kienu responsabbli għal dan il-ksur. U eh, minħabba dawn l-affarijiet l-Unjoni Ewropea ma tistax tibqa' indifferenti dan ir-rapport huwa oġġettiv huwa serju u jieġbet l-attenzjoni lejn eh, ksur possibbli eh, ksur eh, pjuttost serju ta' drittijiet tal-bniedem u huwa għalhekk li aħna nemnu li il-proposti f'dan ir rapport jiġifieri li jrid ikun hemm investigazzjonijiet indipendenti u kredibbli f'dan il- ksur allegat u għal-ħjar mod kif nisu nagħtu segwitu għal dan ir-rapport. Naħseb li kull wieħed u aħna minna għanna aħna nieħdu azzjoni skont dan ir-rapport irridu aħna nieħdu azzjoni. U dan huwa l-każ Eh, għal kull wieħed u waħda minna hawnhekk għax jiena naħseb li kulħadd fil-Parlament Ewropew jemmen fid-drittijiet tal-bniedem u ranna nirraġixxu aħna eh, jekk ikun hemm ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Jekk dawn iseħħu id-dibattitu fuq ir-rapport dan se jseħħ naħseb li jridu napoġġaw id-dibattitu ta' dan ir-rapport fil-ġnus maquda u se jiġi diskuss ukoll fil-Kunsill eh, ta' drittijiet tal-bniedem tal ġnus Mauda il-qorti eh, kriminali internazzjonali u kollet istudja il-kwestjoni u jena nasab li l-Unjoni Ewropea għanda bżon tkun kostruttiva u eh, il-Kunsill qed jagħmel preċiżament hekk. Irridu aħna nieħdu azzjoni bażi tal-allegazzjonijiet eh, u tal dwar l-azzjonijiet li seħħu. Grazzi ħafna Sur Lopez Garrido. Issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lil Giorgeva l-Sinjura Georgieva. President, permettili najt li il-Kummissjoni b'mod konsistenti eh, u b'qawwa esprimiet eh, il-tħassib li għanda situazzjoni umanitarja f'Gaza. Il-predeċessur tijaj Louis Michel dan żar il-Gaza immedjatament wara l-operativ kaslif eh, jiena kon xieda ta' ksur u eh, fuq iż-żewġ naħat u tkellem kontra dawn. Aħna fil-kummissjoni mm, vera ħerqana li dawn iż-żewġ kwistjoni dejjem jinsabu fuq il-ċatta tal-aġenda tagħna qudiemna l-ewwel kwistjoni il-ħtieġa ta' ħarsien ta' liġi eh, u internazjonali internazzjonali mill-partijiet kollha u mbagħad it-tieni naċċertaw li l-sforzi ta' mm, għajnuna umanitarja eh, dawn jistgħu mm, jaslu għan nista eh, f'Gaza Mindu beda l-konflitt f'jannar ta' sena l-oħra l-Unjoni Ewropea għal il-biċars li sensegu l-investigazzjonijiet fil ksur allegat tal-Liġi Internazzjonali Umanitarja l-Kummissjoni saħħet u se tkompli saħħaħ l-importanza tal- responsabilta u l-impunità li hemm għal ksur tal-liġi internazzjonali fil-kuntest tal-proċess tal-paċi tal-vant nofsani l-ħarsin tal-ġitti tal-bnidem u l-liġi umanitarja internazzjonali huwa eh, importanti mm, il-lum minn eh, iktar minn qatt qabel nistgħu ngħidu hekk biex l-Unjoni Ewropea tkun mm, mm, entità kredibbli fil-proċess internazzjonali dwar il-paċi trid turi li qed tapplika l-valuri fundamentali Ewropej fil-kuntesti kollha u li tikkonforma mal-liġi eh, mal-internazzjonali mal-akim. Eh, mod konsistenti f'kull punt u kull eh, kwistjoni. Nixti eh, intenni l-appoċ tiegħi tal-Presidenza li mm, pożizzjoni komuni tal-Unjoni Ewropea fuq il-kwistjoni Goldstone se jkun pastaj f'din id-direzzjoni. Grazie. Köszönöm Grazie ħafna. Issa sena laqdan id-debattitu nivutaw fis-sessjoni li.